teġu biex impenja ruħu ma' segretarju ġenerali dwar il-kontenut ta' dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, Kummissarju, id-dibattitu dwar is-Sri Lanka huwa issa magħluq u aħna ser nivvutaw wara illi nispiċċaw din is-sessjoni. Il-punt li jmiss huwa dwar l-Azerbajġan nixtieq ngħaddi il-kelma lis-Sinjura Vergad biex tiftaħ id-dibattitu. Monsieur le Président, je n'ai pas l'habitude de parler en premier, je suis un peu... President, jien minnix imdorrija illa nitkellem bħala l-ewwel persuna. Għalek, għal darbohra unnek, edin naraw is-situazzjoni demokratika fl-Azerbajġan. Is-situazzjoni hija waħda drammatika. Iżda dan huwa pajjiż li huwa msieħeb ewlieni fil-ftejim mal-Unjoni Ewropea għal pajjiżi f'dan ir-reġjun. Hemm repressjoni politika u hemm ħafna korruzzjoni. Minnaħa tar reġim illi qed imexxi hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem illi huma xi ħaġa ta' kuljum. Iżda aħna ovvjament nixtiequ illi dawn jiġu imħarsa għaliex dawn huma valuri Ewropej bażiċi meta nikkonsidrawx qed jiġri fir-rebija arbija u fil-Eġittu, fit-Tunezija, aħna, kummissarju, ma rridux illi id-demokrazija ma tibqax f'dan il-pajis. Jiena naħseb illi ir-reżoluzzjoni il hija rezoluzzjoni minima illi aħna ser ikun għandna nastjenu dwar għaliex maħniex kuntenti biha. il kellim li jmiss Sur Tenok, l-Azerbajġan huwa stat semi awtoritarju fejn hemm partit wieħed biss. Fl-elezzjonijiet ta' Diċembru rajna li kien hemm maġġoranza kbira għal partit tal-Azerbajġan il-kondotta ta' din l-elezzjoni ma kienx biżejjed biex twassal għal progress ta' siwi fl-iżvilupp ta' dan il-pajjiż. Ir-rapport għal il-libertà tal-espressjoni kienet waħda limitata u wieħed ma setax jitkellem b'mod politiku minħabba limiti fuq il-medja. Issa qegħdin nismaw rapporti ġodda għek jozbok eh, surtana kiet il-President, tista' titkellem bil-mod minħabba l-interpreti. Issa qed nisimgħu rapporti dwar partiti tal-oppożizzjoni li huma mirati u wkoll il-ġurnalisti di xi ħaġa ġdida. Imma ta' min infakru li nafusna f'din il-kamra dwar il-natura tar-reġim tal-LIF. E Dan huwa pajjiż illi eh, jinsab fil-Kunsill tal-Ewropa huwa wkoll parti mill-misħubija tal-Ewropa u l-Vant din naraw li il-verità fl-Azerbajġan hija fejn u ma jippruvaw jikkonvinċu l barranin dwar dan ir-reġim kemm huwa tajjeb iżda jiena ma blajtix din il-ħaġa. Grazzi is-Sur Preda. Grazzi tassew. Jinser nibda bl-affarijiet pożittivi. Il-liberazzjoni taż-żewġ bloggers Adnan Ħaġizat u Emin Abdullajev, Emin Mili Iżda qegħdin naraw li fl-Azerbajġan il-ġurnalisti li qegħdin jingħataw fastidju, dawk li jiddefendu drittijiet tal-bniedem qegħdin jiġu intimidati u jintbatu jiġu akkużati bħala kriminali wara il-protesti ġewwa Baku f'Marzu u April, aħna għandna dubji serji dwar l-Azerbajġan għaliex l-Azerbajġan iffirmat il-Konvenzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali. Jider illi l-autoritajiet tal-Azerbajġan ma femux illi huma għandhom bżonn jagħmlu dialogu ma' soċjetà ċivili. Din m'għandix tkun rabta ta' pressjoni illi jagħmel il-gvern. Iżda nittamaw li nkunu nistgħu nikkoperaw mal-Azerbajġan mill-aktar fis possibbli. Grazzi issa l-onorevoli Xake, grazzi President. Aħna nilqaw il-liberazzjoni mill-ħabs ta' Adnan Ħaġizade u Emin Mili. Dik biss dik hija l-unika ħbar tajba li għandna mill-Azerbajġan. Qegħdin naraw li hemm attakk fuq il-libertà tal-espressjoni fl-Azerbajġan wara il-protesti paċifiċi f'Marzu April ta' din is-sena s-soċjetà ċivili l-attivisti żgħażagħ, il-professjonisti tal-medja u l-politiċi fl-oppożizzjoni qed jiġu intimidati u jenetaw fastidju. Kien hemm ġuri kontra nies li protestaw u dawn in-nies ma kellhomx aċċess għal avukati. L-avukati laqas kienu jafu fejn qed isir il-ġuri. Il-Human Rights House of ta' Azerbajġan inalqet wara li kien hemm rapport minnaħa l-Ministeru tal-Ġustizzja. tal ġustizja tal ġustizzja il-gvern tal-Azerbajġan qed jitlef il-kredibilità tiegħu għaliex qed jikser konvenzjonijiet li huwa stess iffirma bħal dik tal-Kunsil tal-Ewropa u l-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Aħna rridu l-President Aliyev iżom kelmtu u l-Ewropa wkoll ser titlef mill-kredibilità tagħha jekk ma taġixxix u dan jista' jkollu konsekwenzi reali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Lunacek. Grazzi tassew, President. ftit tal jemilu ilu aħna konna qegħdin infakru il-ftuħ uffiċjali ta' Euronest u Azerbajġan hija membru fundatur ta' din l-organizzazzjoni huma mpenjaw ruħhom għad-demokrazija, drittijiet tal-bniedem l-istat ta' dritt, il-libertà ta' assoċjazzjoni, il-libertà tal-medja. U kol ma' għandhom il-ftehim ta' assoċjazzjoni. Għalhekk din hija waħda dan huwa wieħed mill-punti ewlenin illi fakru din ir-relazzjoni. Issa qegħdin naraw x'ġara f'dan l-aħħar ġimgħa, dan l-aħħar xhur fejn hemm żgħażagħ illi nġabru flimkien organizzaw ruhom permezz ta' social networks dawn ġew arrestati ġew sentenzjati għaliex huma kienu qegħdin jipprotestaw kontra l-abbuż ta' droga, pereżempju. eżempju Emma l-inqas 30 persuna oħra illi kienu qegħdin jipprotestaw b'mod paċifiku wkoll. Dawn nżammu għal-bejn ħames tijiem u tmin tijiem minar ma kellhom aċċess għal għajnuna dinja xaġa intollerabli u mhux aċċettabbli nixtiequ illi il-ħames l-ikbar gruppi jappellaw permess ta' din il-rezoluzzjoni biex dawn in-nies jinħelsu u jkun hemm rispett lejn il-libertajiet kollha li dan il-pajjiż impenja ruħu favorihom f'konformità mal l mal ma wedit illi jagħmel il-President għalija fl-2010. Irdu niżguraw illi huwa iżom kelmtu. Il-laqa internazzjonali illi ser issir f'Lulju hija punt ewlieni fejn dawk illi ġew arrestati u jinsabu l-ħabs iridu jinħelsu sa dak iż-żmien għaliex jekk le ser ikun hemm konsekwenzi serji issa fisem il-gruppi politiċi issur kukan fisem il-PPE. Grazzi tassew. Is-sitwazzjoni fl-Azerbajġan twassal għal bosta problemi dinja marbuta mal libertà tal-kelma libertà tal-mezzi tax xandir fost l-oħrajn. Din naraw ħafna inċidenti marbuta man nies il qegħdin jiġu attakkati ġurnalisti jew eh, membri tal-oppożizzjoni. Azerbajġan u pajjiżi oħra fir-reġjun irridu jirċievu sinjal ċar illi ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ta' drittijiet ċivili ma jistax ma jistgħux jiġu aċċettati. Jekk huma jridu illi jsiru pajjiżi msieħba mal-Unjoni Ewropea u ma jirdu jżommu mal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Id-diskussjoni dwar il-standards demokratiċi trid tkun marbuta mar-reġjun kollu tal-Kawkażu tisfel. Nixtieq infakkarkom dwar iż-żieda fit-tensjonijiet bejn l-Azerbajġan u l-Armenja. Viċin Karbaħ. Dawn qed jizdietu ħafna u qed iwasslu għal riskju ta' sikurtà fir-reġjun kollu u għalhekk irridu nadottaw din mozzjoni għal riżoluzzjoni l-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni mhux biss fl-Azerbajġan imma wkoll fir-reġjun kollu trid tkun aktar proattiva u aktar responsabbli. Irridu nitalmu mill-esperjenza li għandna mill-konflitt ġewwa il-Ġorġa u rridu navvutaw li jkun hemm traċedji, grazzi. Grazzi, is-sur Vigenin fisem l-SND. U għamendu li situazzjoni fl-Azerbajġan hija waħda diffiċli u aħna għanna raġuni, għarruġuni tal-li xinkunu mħasba. Nishtiq insemmi il-kas ta' sur Havalan. L-autoritajiet iridu jifmu illi l protesti huma xi ħaġa naturali f'kull pajjiż demokratiku. l pluralizmu tal-opinjoni u l-opinjonijiet politiċi hija parti fondamentali minn kull soċjetà demokratika. Iżda jkolli ngħid hija xi ħaġa sfortunata illi qed nitkellmu dwar l-Azerbajġan u l-Belorussja e kif l-Azerbajġan sar fondatur tal-Assemblea Parlamentari tal-Euronest. Flimkien maħna l-Parlament Ewropew aħna neħtieġu aktar impenn mal-awtoritajiet u ma' soċjetà ċivili, irnamlu aktar biex nadottaw l-urġenzi u r-rezoluzzjonijiet l-Assemblea tal-Euronest u l-Sobija tal-Vant huma pjattaformi tajbin għal dan it-tip ta' impen. Aħna nishtiqu illi l-Azerbajġan iġeddet xewqa tiegħu għal dialogu politiku u f'Ġunju rid juża din l-opportunità biex iqajjem il-kwistjoni tal-drittijiet tal-bniedem u biex jistabilixxi dialogu konsistenti mal-pajjiż. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Watson fisem il-Liberali u Demokratiċi sur President jiena nixtieq nissuġġerixxi illi l-Azerbajġan kien magħruf bħala Azerja flimkien mal-Ġorġa u l-Armenja. Hemmhekk iċ-ċittadini il-tħassib ta' ċittadini seta' jkun ikbar Iżda l-opinjoni tagħna mhijiex bħal tagħkom, il-medja mhijiex ġusta n-nies mhux qed jiġu trattati b'mod ġust u xi drabi qegħdin naraw trattament vjolenti min-naħa tal-uffiċjali. Il-protesti paċifiċi f'dan l-aħħar ġimgħat waslu għal repressjoni li jektar simili għal pajjiż Arbi mill għal pajjiż Ewropew. Reġim illi għandu 18 il-sena u mhux qed jagħti tama l-progress. Dan il-pajjiż qed ikompli juhu sem fil-politika Ewropea tal-viċinat. Din il-sħobija trid tkun skont il-problemi marbuta ma' zejt u mux mal-pipeline ta' Nabucco. Grazzi, Sinra Hawta, la' fisem il-ħodor. Respect for human rights and the rule of law. Il-demokrazija l-istat ta' ditt U għad-drittijiet tal-bnidem huma importanti huma parti mill-ftehim qed jiġi negozjat mill-Unjoni Ewropea u l-Azerbajġan huwa impossibbli li tara li mingħajr rispett għal dawn il-prinċipji l-Azerbajġan jista' jkollha ehm, futur mal-imsieħba tagħha. Jina nixbet l-attenzjoni li rridu nkunu ċari u oġġettivi meta nitkellmu mal-partners tagħna mill-pajjiżi fil-Eastern Partnership m'għandniex nasbu li nistgħu naħarbu milli billi bis nikkritikaw il-Belarus u ma nħarzux lejn il-problemi f'pajjiżi oħra ehm, fil-vant nittama li l-studio li se jisir fil-li ġi komissjonat mill-komitat dwar drittijiet umani se ħaressaw lejn is-situazzjoni f'dan il-pajjiżi. Grazzi. Grazie ħafna, Sir President, Kummissarju l-Azerbajġan u għawihet mill-partners li speċifiċi tal-Unjoni Ewropea u għawihet mill msiħba um, founding u għalek għandu għanda pozizjoni privileġġati mal-Unjoni Ewropea meta tikkonkludi il-ftemit mill- mal-Unjoni Ewropea hija impenjata biex tirrispetta l-prinċipji tal-istat ta' dritt tal- u tal-protezzjoni tal-drittijiet umani għalhekk mhuwiex aċċettabbli u mhuwiex ġustifikat li illi jem illi jett jinsamu l-attivisti tad drittijiet umani u jew tiprojbix il- um, il-protesti jew tuża l-violenza kontra il-pajzani jiena nistenna li l-Kummissjoni Ewropea u l-Baronessa Ashton li għamlu prosessjoni fuq il-gvern tal-Azerbajġan u li tikkomunika permezz tagħhom il-tasib tagħna fil-gwart ta' din repressjoni tal-demokrazija f'dan il pajjiż fil-gwart tal-mozzjoni tal resoluzzjoni jiena nemmen li l kummissjoni għandha tagħti mandat lill-rappreżentant Olja għal dan Grazzi. Grazzi ħafna, Sir President. Kummissarju, fil-kontest tal-kooperazzjoni taħt il-Euronest, irridu nizguraw illi urġentament nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet tal-ksur tal-drittijiet li huma essenzjali l-Azerbajġan u l-Belarus irridu jirrispettaw il-prinċipji mozza mill-Unjoni Ewropea. Għanna nkunu iżjed riġdi u koll fil-kritiċi li namlu. Nistaw nħarsu lej dak li jett jieġri fil-dinja arbija f'dan il-pajizi il-rappresentanti tal-oppozizjoni ġew mizmuma il-polizija u demonstrazzjonijiet um, twaqfu demonstranti ġew arrestati. Dana juri li fl-Azerbajġan situazzjonijiet fil rigward drittijiet um, tal-nidem huma ta' problema u għanna namlu xi ħaġa dwarhom biex niprevjenu li dana jiġri jizjet il-qoddim. Grazzi. Sur Kelly, kħaxbak. Għandek il-kelma, grazzi Sur President. Nasab li situazzjoni f'Azerbajġan hija waħda t-dizappunt kbir dan huwa pajjiż li ma mxiex il-qoddim fil-gwad ta' drittijiet tal-bniedem milli telaq mill-Unjoni Sovjetiku u eh, hemm biss ħafna eżempji tal-libertà tal-istampa tal-kelma tal libertà tal istampa tal kelma Dan huma essenzjali għad demokrazija huma evidenza tal-tortura tal prigjonieri l-każijiet qudiem il-qrati fejn eh, hemm xhieda eh, li huma legali. Aħna għandna nitlu fi dialogu u jiena naħseb li bħasr Watson naħseb li għandna nkunu iżjed riġidi u koll jekk eh, ma nagħmlux hekk ma naslu imkien. Iva dialogu, Iva eh, nitlu fi dialogu iżda għanna inħarsu u namlu xaħġa dwar il-libertà tal-espressjoni tal-kelma u u l-libertà tal-istampa iżjed minn l-oħrajn. Issa, il-kelma li sur Repko li Grazzi ħafna. Il-libertà tal- tal-istampa tal-assoċjazzjoni l-oħrajn kollha u mal-bażi tas-soċjetà demokratika u dak li qed naraw l-intimidazzjoni, l-arresti, il-li jinstabu ħati. Dawna kollha se iwaqfu iżjed dejjem iżjed l-evoluzzjoni tad-demokrazija fil-pajjiż. L-Azerbajġan huwa membru tal-Konsil tal-Ewropa u anke ħafna organizzazzjonijiet oħra Iżda qed iwaqfu dawk li jridu jesprimu l-opinjoni tagħhom kull libertà milli jagħmlu hekk iż-żgħażagħ mhumiex qed jitħallu jużaw il-medja l-ġdida, is-social networks. Din hija ta' ironija. Ovvjament ikun possibbli tistimola l-iżvilupp ta' l izvilup ta' pajjiżi solidi u demokratiċi permessa dan il-mezzi. Grazzi. Sur President, resoluzzjoni dwar l-Azerbajġan tesprimi tħassib dwar tana dwar il il um, il-pajizi tal-Afrika ta' fuq li jkunu gwali bħanna it-tmexxija għandha tevita kull kull taqabbil mal-reġimi mal tal-Afrika ta' fuq. Dana. Xi punti f'dan il-dokument? Nistaw niċċaraw il-dokument. Il-kidba dwar il-situazzjoni tal-drittijiet umani li qed eh, imur għall-lar għandu għanna u koll nżidu il-kelma recently dal l aħħar f'pajjiż u f'dawn l-avvenimenti li, rajna dan l axar l-Azerbajġan kienet jagħmel il-progress u ma kienx fil-fatt fil-lista tal-Human Rights Watch bħal per eżempju ċina, l-Izrael, l russja l-Arabja Sawdita, Uzbekistan, eccetera, eccetera. Azerbajġan tider aħjar Għax eh, miex msemmija għamek, Nix li dan il-rapport ikun iżjed bil-lanċat, grazzi. Grazzi ħafna sa li sinjura Danski lajk jaġbak. Grazzi ħafna, Sir President, Azerbajġan u eh, partner attiv l-Unjoni Ewropea fil-politika dwar il-vicinanza u anki fil-vant iżda anki bħala parti mill-Euronest għandha tirrispetta l-impenji tagħha lejn l-Unjoni Ewropea għall-osservanza tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tal dritt u l-drittijiet fundamentali frigwant ta' difiża tal-drittijiet fundamentali u l-libertajiet eh, Hemm ukoll ehm, f'temiet internazzjonali li l-Azerbajġan huwa imsieħeb fihom il-demokrazija ma tistax ehm, taħdem mingħajr ma tħalli ċittadini tesprimi l-opinjonijiet tagħhom speċjalment iż-żgħażagħ mhuwiet naturali li ehm, jippreveduhom mill-aċċess għax għandhom opinjoni differenti, politika differenti mit-tmexxija aħna għanna nibqaw fid dialogu kontinwa ma' soċjetà ċivili l-istampa għanda ikolla kull dritt li tirrapporta l-opinjoni pubblika. Grazzi ħafna. L-aħħar persuna li ma kellix opportunità biex titkellem u għassur Balitzkitz jek joġbok. Grazzi ħafna, Sir President. Illum, l-Azerbajġan għanda żewġ um, żewġ tuċoħ l-ewwel net Azerbajġan huwa ekonomija li kull ma jmur qed tikber qed tikseb qed tikseb ħafna kisbiet fi negozjati mal-Unjoni Ewropea dwar it-Trattat tal-Assoċjazzjoni qed tipparteċi fil-Assembleja tal-Euronest, eċetera, eċetera. Mill-banda l-oħra hemm l-arresti, l-arresti tal-persuni, il-suppressjoni tal-istampa u l-libertajiet ehm, oħra, nasab il baku uffiċjali jrid jisma l-opinjoni tal-poplu ma jistax ikollu żewġ tiċċuħ l-Unjoni Ewropea għandha ħafna għodot li tista' tużhom u l-Unjoni Ewropea għandha tieħu deċiżjoni pożittiva. Grazzi. Grazzi, issa il-Kummissarju Andor Kirchbock. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli, l-iżviluppi fl-Azerbajġan fil-gwata demokrazija u id-drittijiet tal-nedmin um, u ma jibqaw uh, kwestjoni ta' tħassib għal kolħat f'dawn l-aħħar snin tajna xejra uh, illi qed uh, fej il-restrizzjonijiet kienu qed jiżdiedu hawnhekk. F'Novembru tal-2010 um, il-komunikazzjoni ma kienx bizzejiet biex ikonna progress fil-iżvilupp tal-pajjiż um, oqsma uħra fejna aħna nemnu illi l-Azerbajġan għandu tejjeb ir rekord tiegħu biex jikkonforma mal-impenji mal tal-Council of Europe u tal osc l-ewwel net libertà tal-istampa, l-ewwel net nuqqas ta' pluralizmu fl-istampa. Hemm ukoll ħafna rapporti illi jiena ta' il-ġurnalisti jiena jiena ta' fastidju. U hemm ħafna problemi f'dan il-qasam, il-libertà tal-assemblea Hemm kwistjoni fejn ninsab imħasseb ħafna dawn l-aħħar xhur rajna eh, diversi azzjonijiet severi illi jittieħdu mill-awtoritajiet fir-rigward tal-protesti u anki um, ir-repressjoni tal-protesti fir-rigward tal-pajjiżi Arab. Il-miżuri tal-repressjoni kontra l-protesturi huma wieħed irid ikondannhom. Sinjuri, l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità biex tibat messaġġi ċari dwar l-importanza tad demokrazija il-drittijiet tal-nedmin u rispett tal-istat ta' dritt. Messaġġi bħal dawn imbatu mill-President Barroso stess meta marf Baku f'jannar u se jkunu fil-qċata tal-agenda tagħna fil-żjarat li se nagħmlu fil-ġejjeni il-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem huma l-bażi ta' ftehim tagħna taħt il-ftehim esistenti ta' kooperazzjoni. Is-sena li għaddit stabilejna subkomitat ġdid tal ġustizja għal drittijiet tal-bnidem u għad demokrazija. Demokrazija u drittijiet tal-bnidem huma tema ċentrali fin negozjati tagħna dwar ftehim ta' assoċjazzjoni ġdid. Jina nilqa ir-rieda tal-Azerbajġan biex jiddiskutu dan il-miżuri. Jina nilqa wkoll ir-rol tal-Parlament Ewropew fil-avvokazzjoni tal-valuri tal valuri lejn l-Azerbajġan permezz ta' xogħol tiegħu fl-Unjoni Ewropea fil-kopta ta' kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna l kummissarju mela d-dibattitu dwar l-Azerbajġan issa għana il-votazzjoni s-sessir wara li nispiċċaw il-punt li jmiss illi hija l-Belarusja fil-fatt.